l-mistoqsijiet orali, issa ser naddu għattini parti u ser nanalizzaw il-program konġunt biex nġildu ċertu mart, mod partikolari l-Alzheimer, il- rapporter hija tard, għalimna li ser ikun tart u għal daqstant Naħseb jaħjarna dwa Sinjura Grostet u nisimaw xanda xi Jek Jekk jogħġbok. Grazie ħafna, Sur President. Iva, rapporter ux prezenti. Nishti infakkarkom dwar din il-kwistjoni għabbażi ta' artiklu 165 ta' trattat, rekomandazzjoni tal-Konsil fuq miżuri biex niġġieldu mart neurodeġenerattiv, il-Parlament qed jiġi konsultat. Però nixtieq nkunu nafu jekk il-Kunsill tista' tikkonferma l-adozzjoni tal-konklużjonijiet fuq dan is-suġġett. <coughs> il-Kunsill ta' 3 ta' Diċembru ta' din is-sena. Dan il-Parlament ġi ikkonsultat iva, però lest li jieħdu konsiderazzjoni fil jittieħed in konsiderazzjoni fil-abbozz tal- konklużjonijiet tal-Kunsill. Il-Konsil jista' jikkonferma l-opinjoni li ċertu inizjattivi fil-prinċipju għandhom jiġu adottati skont l-istess bażi legali għal kulħadd. Nixtieq infakkarkom li aħna bbozzajna mozzjoni għal riżoluzzjoni li qed tiġi appoġġjata mill-gruppi politiċi kollha u din hija mozzjoni importanti ħafna. għaliex issemmi x'ser jiġri fir-rigward tal-popolazzjoni li qegħdin hemm tikber. għanna 7 miljon persuna qed issofri mill-Alzheimer fl-Ewropa u dan ser ikompli jiżdied għal daqstant irridu naraw kif ser nikkooperaw f'dan il-qasam biex eh, ma jkunx hemm ħafna pis soċjali fir-rigward ta' dan il-mart fl-Ewropa. U wkoll kif ser intejbu l-ħajja ta' dawn in-nies affettwati minn dan il-mart din hija problema soċjali li qed taffettwa lil Ewropa kollha u titlob azzjoni koordinata. Irrid ikun hemm prevenzjoni, diagnosi u trattament li għandu jiġi offrut lil dawk li huma affettwati. Aħna rridu nappoġġaw riċerka, investiment fis-settur pubbliku għan-nies li qegħdin iffittxu trattament Irridu nżidu wkoll il-private public partnerships. Eżempji ta' trattamenti innovattivi mediċi. Għandhom jizdiedu. Iżmin qed jafas u hemm xi titjib fir rigward ta' dijanjozi. Però jrid isir iktar fir-rigward tas-saħħa fl-Ewropa. U rridu naraw kif ser insolvu dawn il-problemi relatati ma' ċuħija. Grazzi. Il-Ministru Malstor ma' ħames minuti. Grazzi ħafna. President, Sinjuri. Il-proposta għal rekomendazzjoni tal-Kunsill fuq miżuri biex niġġieldu mart neurodegenerattiv mod partikolari l-Alzheimer ġiet adottata fit-22 ta' Lulju din is-sena u bbażata fuq artiklu wieħed 65 fil-Kunsill u dan jitratta dwar xi jagħmlu stati membri fir-rigward tar riċerka u żvilupp biex assiguraw li ser ikun hemm li ikun hemm kombinazzjoni aħjar ta' xogħol li qed isir artiklu 1.5 u l-għanijiet tal-inzjattiva għal programmazzjoni konġunta fil-fat jaqblu. U minħabba li hemm pen politiku minnaħa tal-Istati Membri aħna nistgħu noħorġu b'xi programmazzjoni konġunta tajba f'dan il-qasam. Lan huwa ovvjament li ntejbu l-effettività għal finanzjament uh, pubbliku fl-Ewropa Il-fat li artiklu 1.65 ma jtix il-Kunsill l-opportunità ċertu possibilitajiet, pero joffri l-Kommissjoni l-possibilità li tipromovi kooperazzjoni bejn il-politiċi u l-Istati membri. Mem l opportunità ta' trattati biex jiġu proposti inizjattivi għal programmazzjoni konġunta. Hemm impenn politiku iva fil-Kunsill biex isiru inizjattivi għal programmazzjoni konġunta, programmi konġunti u biex jiġu mid mart bħal per eżempju l-Alzheimer's mal l-arkem jista' jkun. Il-Konsil jaħseb li jridu jiġu adottati konklużjonijiet għabbażi ta' test li ġi propost mill-Kommissjoni. Jiena qed ninduna li il-Parlament qed jagħti priorità kbira fil-ġrieda kontra l-Alzheimer. Fi frar, intom tlabtu li l-Istati membru li l-Komissjoni biex jiddikjaraw din il-ħaġa bħala xaġa ferm importanti fil-ġieda għas publika. pubblika. Din ovvjament hija ferm importanti. Aħna rridu nassiguraw li il-Presidenza ser tieħu konsiderazzjoni dak li qal il-Parlament meta dottajna l-konklużjonijiet dan ser isir fit-3 ta' Deċembru din is-sena meta jkun hemm il-Kunsill ta' Kompetittività dwar inizjattivi futuri għal programmi konġunti, il-Konsil jaqbel mal-Parlament li għandu jkun hemm approċċ komuni biex niprivaw nadotaw inizjattivi taħt eh, titlu ta' riċerka. Però sfortunatament palissem hemm biss possibilità waħda għad dispożizzjoni tagħna li hija li nadottaw il-konklużjonijiet tal-Kunsill għal kull inizjattiva individwali u dan għaliex id-direttiva preżenti ma tħallilna l-ebda bażi legali oħra għal dan. Grazzi. Eh, Grazzi. Lill-Ministru. Issa il-kelima mill-gruppi individuali, il-Sur Antonesco, il-Sinjur Antonesco. Grazzi, President, il-Presidenza Svediza tixtieq ta' dotta il-konklużjoni taħħa f'Diċembru eh, għal ġlieda kontra dan il-mard neurodegenerattiv mingħajr ma tistena l-opinjoni tal-Parlament jiena kontraporter għal din l-opinjoni u nappoġġa r-rezoluzzjoni illi tappoġġa il-pożizzjoni tal-Parlament f'dan ir-rigward f'din il-ġlieda kontra l-mard deġenerativ bħal Alzheimer's dawn il-tip ta' mard huma problema problema kbira fl-Ewropa u l-livell tal-għajxin fil-pajjiżi avanzati eh, wassal għal ħajja aktar twil ila u għalhekk għandna din il-problema dimna aħna rridu nqisu l-impatt li għandha din il-marda fuq dawk li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb persuni soffru minn din il-marda din il-problema fil-fatt it-testja s-sistemi kollha ta' saħħa li qegħdin ikollhom aktar u aktar pazjenti. Il-proposta tal-Kommissjoni tiffoka fuq aspetti eh, li jirigwardaw ir-riċerka u r rizoluzzjoni li aħna qegħdin niproponu tisħaq Eh, kemm fuq ir-riċerka kif ukoll fuq il-mod ta' kif ir-riċerka ħatejn fil-sitwazzjoni attwali u għalhekk jiena nitlobkom li tifukaw il-sforzi tagħkom kemm fuq din ir-riċerka kif ukoll kif dan qed jiġi rifless fil-saħħa fil-kura tas-saħħa li qed ingħata lill-pazjenti. U meta tiqis l-interess tal-Parlament u l-importanza għal dan id-dossier li huwa wara kollox proġett eh, pilota għal dan dan eh, proġett konġunt u huwa importanti ħafna lek li il-Parlament u kol eh, jati l-opinjoni tijaw anka u nfakkarkom fl-artiklu 81 tal-trattata tal-Lisbona li jassikura bazi legali għal din il-ħagġa. Grazie ħafna. Issa il-kelima li Grazie President. L-inizjativa li qed nippreparaw hija importanti ħafna żewġ raġunijiet. L-ewwel hija il-fatt li il-riċerka fuq eh, il-ġlida kontra il-mart neuroġenerativ u tini il-programmazzjoni konġunta fil-riċerka. Aħna konna nipreferu kieku u dana għadniħ fil-mistoqsija li kunem partecipazzjoni iktar diretta mill-parlament għal proġett pilota. E Kaħna essa irridu ma rridux nwaqfu u rridu nimxu l-qoddim, irridu garanziji li l-parir tagħna se jiġi meħut kont u illi fil-futur nitċaraw illi din il-bazi legali iktar ċerta eh, biex għax aħna għanna fil-fatt Eh, aħna titolari bisħieħ f'dan it-tip ta' riċerka. Eh, l-importanti fi riċerka eh, għal din il-pjaga kbira li dejjem edha tikber meta wieħed isanki li popolazzjoni qed tixjieħ. Aħna nitolbu li rridu nikkonċentraw fuq studji kbar għal diagnosi u anki għal kuri. L-iktar ħaġa importanti huma il-biomarkaturi u l-metodi għad diagnosi kmini bikrija u anki fuq il-fatt li nistaw namlu data banks u riċerki fuq modelli ta' kura u servizzi xira. Nishtiq nitlob u koll eh, ħaġa importanti li man nix nitraskuraw is-soġġettività eh, tal-pazjenti illi ħafna drabi tiġi eskluża f'dawn it-mart u anki l-involviment tal tal-parenti. Eh, Il-metodologija importanti ħafna għax Huwa importanti li nikkonċentraw l-isforzi u r-risorsi biex naqblu biex naqbżu id-duplikazzjonijiet u eh, sforzi eh, eh, mhux koordinati biex inkunu nistgħu nwaslu għal riżultati tajba meta wieħed is illi f'postijiet oħrajn fid-dinja l-isforzi pubbliċi u privati waslu biex jinvestu għexieren ta' miljuni ta' euro irridu niftakru kemm iridu kemm naħdmu irridu naħdmu fuq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 Illum aħna qed inħarsu lejn din il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar dawn il-mart degenerattiv. u din għandha ssir direttiva għandna nindirezzawa di bħala direttiva dawn il-mart pal Parkinson's u l-Alzheimer's imsemmija f'dan it-tekst f'dan id-dokument huma sfida kbira għall-Ewropa l spejjeż tagħhom ħajizdit u muwix biżejjed dak li qed nagħmlu sissa hemm ħafna burokrazija Um, duplikazzjoni fir-riċerka. Aħna rridu neħu din id-duplikazzjoni fir-riċerka u anka l-qasma fir-riċerka. Aħna nixtiequ il-riżultati tal-riċerka jkunu aċċessibbli għal pubbliku, però sfortunatament il lingwaċ użat ma kienx tajjeb għalhekk irridu nsibu lingwaċ ġdid biex inkunu nistgħu ninkorporawhom hemm problema anka bl-IPRs u jkun tajjeb ikun kummissjoni u l-Kunsilli ħarsu lejn dawn il-brevetti Ewropej anka fil-riċerka bioloġika u fil-medicinali li jindirizzaw dan il-marta. Għalhekk għandna meċu din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss għal-minuta is-sur Lambert. Grazzi ħafna. Um, jiena nħossi diżappuntat, eh, però xorta kontent li qed nimxu l-qudiem qed nagħmlu progress. Eh, Mus noqogħdu nagħmlu tilwim intern, kontent li l-Kunsill ħajmxi l-qudiem għandi xi osservazzjoni xi nagħmel, nisperaw li fil-Parlament eh, li l-Kunsill anzi jieħu jaqbel ma' riżoluzzjoni tagħna li ħnivataw fuq għada u nixtieq nifasizza li għandu jkun għal bilanċ meħtieġ bħal fil il kas tal-tibdil tal-klima, il-prevenzjoni tal-mart, għalfej qed isseħ din il-Malta, il-marda kif se niprevenuha aħna il-modi effettivi blanqas spejjeż possibbli biex niġġieldu kontra din il-marda l-inizjattiva tal-programmi konġunti huma biżejjed mhux għax għandhom isiru n norma dan imma Fil-fat, f'każijiet eh, importanti dan m'għandux kun fuq bażi anzi volontari għandu jkun xi ħaġa li jsir dejjem b'mod konġunt. it tininet huwa l prioritajiet finanzjarji, it-tielet mistoqsija li għandna eh, huwa qegħdin u bizzejiet fir-rigward ta' dan il-mart u nixtiequ ninkoraġġixxu illi fil-programmi illi konna. Eh, ikonna l-inkludu eh, eh, l-aħjar xentisti daw għedin jiedu nanzili li għad sa 60 sena oħra biex nsibu bizzejiet riċerka d-dattata biex nikkombattu dan it-tip ta' mart grazzi. Madam Mattias Mart. Signori, grazzi li kellem li mis. Plus, Sr. Royal e, sobretudo, evidenziare a questão de fundo, a questão política. Grazie, Hafna nixtieq ngħid illi nixtieq nappoġġa din il kustjoni Irridu nitrattaw bil kustjoni politika marbuta mal-problema ta' riċerka. Irridu programmazzjoni konġunta għal marda tal-Alzheimer u biex imbidlu ir-regolamenti aħna għaddejna minn rapport għal riżoluzzjoni u għalhekk il-kapaċità tagħna ta' taħita deċiżjonijiet tnaqset bħala riżultat ta' dan. Bdejna nsiru konsulenti iktar mill membri tal-Parlament u għalhekk nittama li dak li qed nirrekmandaw jitqies. Fil-programm ta' riċerka hija kwistjoni politika u mhux waħda teknika u għalhekk irridu nisimgħu it-talba tal-Parlament. Jidirli li m'hemmx prioritajiet politiċi U għalhekk dan ifisser li rrid ikollna proċedura trasparenti u demokratika. Fir-rigward id-deċiżjoni dwar l-Alzheimer rridu niżguraw li din il-proċedura ma tkunx waħda rdoppjata. Nittama li nkunu formati fi żmien jekk dan jerġa' jseħħ. Nittama u koll il rekomendazzjoniet tal-Parlament jitqisu f'dan ir-rigward. Il-kellim li mis is-sur Njura Dodds. Grazzi. Fil-pajis tiegħi fil irlanda ta' fuq għandna 16,000 persuna li qed me mid-dimensja. umma l-familja u dawk li bom għandhom zon approċċ komprensiv biex nkun nistgħu nittrattaw din il-marda li tista' tkun devastanti kemm għalihom kif ukoll għall-familji ma bħal dawn nemmen li importanti ħafna li jkollna kooperazzjoni bil istati membri u nemmen ukoll li approċċ koordinat biex nitrattaw din il-marda tista' twassal għal evidenza ġdida se ġodda medici u fi żmien tista' tejjeb il-kura u trattament. Fir-Renju Unit bħalissa għandna 400,000 persuna persuna li qed mill-Alzheimer. Din iċ-ċifra hija xi ħaġa li għandu staqsamma ma' kwarti ta' miljon persuna sal-2025. Hija importanti li nagħmlu xi ħaġa sabiex inkunu nistgħu nagħmlu diagnosi, trattament u riċerka soċjali kemm għall pazjenti kif ukoll għall familji tagħhom, speċjalment dawk li m'għandhomx eh, min jieħu u għalhekk din hija vitali u għanna bżonn ukoll riċerka li tħares ukoll il-dinjità tal-bniedem u l-forum kollha tagħha. Grazzi. Issa ser inkomplu bil-kellima oħrajn l-ewwel nett is-Sinjura Carvalho għal żewġ minuti. Muito obrigado, Sr. President. Kongretum kun inizjattivi zjasson. E Grazie, President. Għedin ħarsu lejn l-inizjattiva li tieħdet fuq il-level Ewropew dak li għandu x'jaqsam mal-ġlida tal-marda tal-Alzheimer, tal-Parkinson u mardi relatati u għalhekk huwa importanti ħafna li jkollna kooperazzjoni bejn l-istati membri u jkun hemm inċentivi biex ikollna koordinazzjoni aħjar kemm fir-riċerka kif ukoll fit-teknoloġija f'dan il-qasam. Rridu nivitaw li jkun hemm frammentazzjoni tal-isforzi tagħna. Din il-programmazzjoni ta' riċerka hija strument importanti sabiex nevitaw din il-frammentazzjoni tal-isforzi fuq livell Ewropew biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-istati membri u servizzi ta' saħħa kif ukoll ta' riċerka. Dan il-programm din il-programmazzjoni konġunta se tkun importanti għal riċerka f'dan il-qasam. Din ħatkun tħares it-trattat tal-Lisbona kif ukoll il-politika ta' riċerka tagħna. Għalhekk irridu nagħtu importanza lejn din il-programmazzjoni konġunta minkejja li hemm komplessitajiet ta' burokrazija. Għalhekk rridu naraw l-economies of scale hawnhekk biex nkunu nistgħu naqsu l-burokrazija. Bekk nkun nistgħu nippromovu l-eċċellenza fir-riċerka u niprovdu inċentivi għar-riċerka madwar l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Hija importanti ħafna. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss il signora Childers għal minuta. President, bħala professjonista fil-kura tas saħħa għal 30 sena hija taħasra li l-Parlament mhux se jkun meqjus għal konsultazzjoni mal-Kunsill fuq il-marda tal-Alzheimer, iżda rridu nimsew l-qoddim iktar mal-pazjenti jixieħu, iktar ħekunem hemm effetti ta' Alzheimer. Il-numru ta' Alzheimer madwar id-dinja ħaj minn 53 minn 35 miljun għal ċifra ferm akbar fil-ġejjini. Din taffetwa mhux biss il-pazjenti żdar ħafna nies. Fl-Irlanda pereżempju hemm 50,000 persuna li jusa bħala kere biex kun tistatejn lil dawn il-pazjenti. Din hija marda li għandha x'taqsam mal-familja għax taffetwa il-familji kollha tal-pazjenti fil-Parlament Ewropew irridu nagħmlu l-almutana biex nkun nistgħu niġġieldu din il-marda. U għalhekk l-Unjoni Ewropea titqis ukoll il-Parlament u l-vuċi tiegħu f'din ir-rigward, mhux biss għal dawk li batu mill-Alzheimer, iżda wkoll il-carers kollha li jridu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti tagħhom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall proċedura KHDI. Numru ta' kellima staqsaw għal-kelma l-ewwel nett minn mis-Sinjura McGuinness għal-minuta. Thank you, Madam President. Grazzi, Sinjura President. Fil-koordinazzjoni tar-riċerka hija importanti ħafna f'dan il-qasam. Hija aktar importanti speċjalment tal-marda tal-Alzheimer. Tkopri ħafna affarijiet dan il-Parlament għandu rwol importanti ħafna biex inkun hemm riċerka li tafsaw is-seħħ biex ikun hemm diskussjonijiet għaddejjin li hemm li hemm bħalissa bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq il-benessri tal-annimali u l-metodi ntużaw fl-esperimentazzjoni. U għalhekk nittama li nimxu l-qoddim anke minħabba taħdit li saru mar-rapporter. Dan għandu jgħina biex nippermettu l-riċerka tintuża biex nkunu nistgħu nħarsu l il-metodi tagħna għax għandna bżonn riċerka f'dan il-qasam biex nkun nistgħu naqsu din il-marda u nejnu lil dawk in-nies li huma affettwati minn din il-marda. Iżda hemm ukoll nies li jistgħu jiġu affettwati minn din il-marda u għalhekk nittama li nsibu qbil fit-tieni qari għal din id-direttiva hekk importanti. U minkejja li ma kenniex input taqsek qawwi f'din il-kwistjoni nemmen li fir-riċerka li għadha d nista' jkollna rwol importanti. Grazzi. Grazzi, Signora Sonia Sonik Dziękuję Pani Przewodnicząca. Kwest... Grazzi, Signora President. il questione tal-ġildu din il-marda tqajmet diversi dravi fil-presidenza franċiża li kienet l-ewwel darba ma għandna nkunu sodisfatti minn dan. Hemmhekk intqal li f'din il-kwistjoni hija għandna bżonn azzjoni fuq il-livell Ewropew għalhekk il-presidenzi ta' wara eh, jamlu tajjeb li jitrattaw din il-kustjoni b'serjetà. fetwa miljoni ta' nies, il-familji tagħhom li jsofru flimkien magħhom. Meta niltaqgħu mal-votanti tagħna, ħafna domandi jiġu mistoqsija x'inhuwa l-kontribut tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward Għalfejn edin emmek, għalfejn xintom responsabli, ta' xie xintom responsabli. U għalek irridu garanziji biex nkunu nistaw nibnu l-immaġni u l-importanza tal-Unjoni Ewropea. Din huwa meħtieġ għal ċittadini, din il-xogħol komuni biex nġildu dawn il martu din għandha tkun priorità tal-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi, il-kellim li jmiss, u għassur xultis għal-minuta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 kemm fil-prevenzjoni kif ukoll trattament tal-pazjenti. Iżda wkoll biex inħarsu l-familji tagħhom u s-soċjetà b'mod ġenerali. Irridu ninvestu aktar fir-riċerka, fit-trattament kif ukoll fil-mediċini. U neħtieġu wkoll namlu monitoraġġ u natu għajnuna lil pazjent u l-familji tagħhom. Huwa indispensabbli li l-istati membri kollha ikunu jistaw jimxu f'dan ir-rigward, speċjalment fir-riċerka. L-istati membri u l-Kunsill għandhom jiġu mħeġġa biex nilħqu l-standards internazzjonali biex ir-riċerka tiġi publikata. Ačiū, ponė pirmininkė. E, iš tiesų pritariu, jog. Grazzi, President. Jiena tassow nemmen li huwa importanti ħafna l-lum nidedikaw kemm jista' jkun attenzjoni, kemm nistgħu għal riċerka biex bekk nkun nistgħu ngħinu dawk in-nies li jtibgħatu mill-Alzheimer's. L-Unjoni Ewropea taqqat flimkien 27 stat membru. Bħala stati membri waħedhom ma jistgħux jgħinu lil dawk in-nies li jtibgħatu mill-Alzheimer hemm ħafna sistemi differenti fil-pajjiżi differenti, riżorsi huma differenti u għalhekk l-apporġ tagħna għall membri tal-familji ta' dawk li jbatu mill-marda tal-Alzheimer hija differenti pajjiż b'pajjiż u għalhekk irridu ngħinu l dawn il-pazjenti, rridu finanzjament apposta u nikkordinaw l-isforzi tagħna. Kollox irid isir sabiex niprovdu finanzjament xieraq għar-riċerka biex bekk nkunu nistaw tassaw nejnu u namlu differenza għal dawk il-nis li tibatu mill-Alzheimer's. Grazzi, l-axar kellim Mr. Broil, għal-minuta. Frau Präsidentin, ich will es äh, auch sehr kurz machen. Die notwendig President Hanson fil-qosor ħafna kienem ħafna li qalu li dawnu ma mart li qed jaffettwaw aktar u aktar nies u għalhekk hija importanti ħafna l-istati membri li jaħdmu flimkien japplikaw l-economies of scale jaħdmu flimkien iżda sfortunatament meta naslu għal proċeduri ħafna drabi konna diffikultajiet speċjalment biex il-Parlament Ewropew ikun involut u għalhekk kenna bżonn din riżoluzzjoni iżda hija importanti li niksbu riżultati xirqa u dik hija xaġa importanti. Grazzi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 li għandhom dan il-mart. Għalek għanna raġun li ħana nkomplu bir-riċerka fuq dan it-tip ta' mart. Mżon insibu miżuri sabiex ir-riċerka fil-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nagħmlu ċertu koordinament tagħha. L-inizjattivi li ħadna aħna huwa li niġbru flimkien l-aħjar esperti, l-aħjar riċerkaturi biex verament nkunu nistgħu nimxu l qoddim f'dan it-tip ta' mart hemm xogħol li għaddej bħalissa anki bej il-partimenti ta' Trojka. Aħna mill-bidunet konna tkellimna fuq um, l-Alzheimer, fil-fatt anki fi żmien um, tal-Presidenza Franċiża kiena kien nidiet uh, konferenza. Anki aħna għamilna konferenza fuq il-mod eh, ta' kif in-nies jistgħu um, ehm, jixxieħu b'mod dinjetus u qed naħsbu għal din il laqgħa ta' 3 ta' Diċembru. Il-Parlament Ewropew għandu rezoluzzjoni mill laqwa li se tiġi votata għada. Jiena naħseb li fil-programm ta' riċerka il-mart pal tal-Alzheimer se jibqa' prioritarju. Nirringrazzjakom tal-intom diskutejtu din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi. Grazzi dak kemm id-dibattitu il votazzjoni sisseħ għada. No? Folgen jetzt die Ausführungen. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huma l-indirizzi ta' minuta taħt ir-regola 150 tar-regola ta' proċedura. L-ewwel nett nixtieq ngħid qabel li għandna ħafna suġġetti